Uh, dear colleagues, we'll begin with the votes. Eżis kollegi nixtieq li issa nibdew bil-voti. Għandna point of order mill-ewwel. Iva, Sur President, jina nishtiq nerġa nitkellem sabiex nilmenta fuq il mota ta' kif tkun immexxija diskussjoni f'dan il-Parlament. Kemm il-bira kif ukoll illum aħna ingħatalna ħin sabiex niġu sabiex nivvutan u dar dar boħra abbużajnija, abbużajna mill-ħin. Jiena naħseb li mod ta' kif aħna nistgħu nimxu tajjeb huwa li aħna nżumu mal-ħin. Jiena nitlobok sabiex tħeġġeġ l-awtoritajiet sabiex fil-fatt iżumu mal-ħin. Kella żgur li ħajjistmirruna n-nies. Grazzi. Go ahead. Go ahead. Mr. President, my point of Sir President, il-point of order tiegħi huwa dwar l-ewwel żewġ voti li aħna għandna illum fuq l-aġenda tagħna. Jiena għandi żewġ punti li nixtieq nitkellem dwarhom jekk jogħġbok. L-ewwel ned dawn il-voti man għandhom juru kemm dan il-parlament mandu seta ta' xejn. Kulħadd jitkellem kemm dan il-parlament issa għandu iktar setat u iktar eh, poter iżda fil-verità aħna obbligati il-kellim huwa mwaqqaf mill-President jitolbu skuża u jgħid li hemm bżonn issa nkomplu għaddejn bil-vot. Jien votaw issa żis kollegi fuq ir rapport tas Sur Fernandez kif qedtilkom ilkom il-voti fuq il-kalendarju ħajseħħu wara il-diskors tal-President tal-Ungerija. Ejja s ngħaddu għal-vot tas Sur Fernandez. Point of order ieħor. Iva, grazzi ħafna Sur President, jina soltu ma nitkellimx dwar punti bħal dawn bħala viċi president jiena nirrispetta ħafna lill president illi ikun attiv, però il-gruppi kollha kienu eh, kellhom l-idea illi il-voti fuq il-kalendarju ħajkunu fil-bidu tas-sessjoni tal-votazzjoni u mux wara li s-sur Schmidt tkun ħareġ mill-kamra, jiena naħseb li tkun verament xi ħaġa illi mhijiex ta' rispett tas sur Schmidt għall president Schmidt illi fil-fatt huwa jiġi jitkellem, aħna nħamlu żewġ voti, mbat wara ħinkomplu għaddejjin bil-voti, jiena nitlob sabiex nibdlu l-emenda ħalli nibdew bil-votazzjoni tal fuq il-kalendarju. Grazzi. Uh, Mr. McMillan Scott, I have an answer to what you just said. Sir McMillan Scott, jina għandi tweġiba li kudinja li it-tnejn il-Parlament kien diġa vota fuq l-agenda u inti tista' tara fuq l-agenda li l-Parlament ivvota fil-fatt illi l-voti dwar il-kalendarju ħajseħħu minn nofsija sassija. Din kienet deċiżjoni li ttieħdet mill-Parlament stess. I'm sorry, I'm sorry to prolong this, but as it happened... Skużawni li ħanqot nġabbe f'din diskussjoni, però kif eh, kif rina nixtieq ngħidlek il-listi tal-votazzjoni tqasmu lil gruppi kollha jekk dan kien żball jiena naħseb illi din għandha nikkoreġuh dan l-iżball. Jiena naħseb illi verament mhuwiex xi ħaġa ta' rispett li nerġgħu nappellaw li l-membri kollha jerġgħu jiġu fil-kamra wara li tkun li kun tkellem il-President. l-ebda ġustifikazzjoni sabiex ma nibdlux għal darba din l-aġenda. Ningrazzjak. Okay. Here's how this goes. Tajjeb, mela ek hija l-proċedura. Kull nar ta' tnejn meta nibdew sessjoni nivutaw fuq l-aġenda. Toqdux eh, taġbuha u tajtu. Iż meħabba li aħna dejjem hekk nagħmlu nhar it-tnejn aħna votajna fuq l-aġenda grazzi għal dawk il-membri li kien hemm fil-Kamra. Issa naturalment aħna nistaw npoġġu l-votazzjoni dwar il-kalendarju lew pala l-ewwel vot u nixtieq nitlobkom jekk tixtiequx intom tifutaw illi aħna nbidlu il-kalendarju għallum. Minu favur, minu kontra, sanzjonijiet tajjeb. Mela l-proposta li jiena aħna għamlilkom hija li jekk intkom tixtiequ illi ikolkom eh, influenza fuq l-agenda, jekk iġobkom, kunu prezenti t-nejn wara nofsinhar meta nibdew is-sessjoni tajjeb. Mela. Il-proposta ta' Sur Macmillan Scott kienet illi aħna nivvutaw dwar il-kalendarju qabel ma jitkellem il-President tal-Ungerija. Jekk naturalment jippermetti l-ħin minħabba li kif taraw tħarsu lejla l-arloġġ. Aħna ħlejna ħafna ħin diġà u kważi saru nofsinhar. Għatfat lilna ħafna voti illi rridu nkomplu bihom ukoll. Iżda ejja nivutaw fuq min fuq eh, min huwa favur fil-fatt nivutaw fuq il-kalendarju qabel diskors tal-President jekk ikonna l-ħin huwa favur kontra assenzjonijiet tajjeb. Mela nagħmlu hekk nivutaw fuq eh, il-kalendarju jekk ikollna ħin qabel ma jitkellem il-President tal-Ungerija. So, colleagues, it makes no difference, we will anyway vote. Eżis kollegi, xorta waħda aħna votaw wara li ħajitkellem il-President ma tagħmelx differenza x'issa sar il-ħin. Ma jitwemnux eh dan l-affarijiet. Okay, I'll tell you what I'll do. I'll exercise my discretion then in order... Tajjeb, mela jiena ħanwaqqaf din il-ħaġa redikola u votaw pala eh, fuq il-vot tal-kalendarju bħala l-ewwel vot. Kulħadd kuntent tajjeb mela ejja nibdew bihom hu jekk kulħadd hekk Mela l-kalendarju tas-sena 2012 l-emenda numru 2. No favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ. L-emenda numru 1. Dan huwa vot sigriet.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 Tajjeb, mela s-sena għaddu fuq votazzjoni tas sena 2013, fuq kalendarju tas sena 2013, emenda numru 2, no favur, kontra, astanzjonijiet. Ma ditx, għanzi skużawni, għaddit. L-emenda numru 1, vot sigrit, votazzjoni miftuħa. Peras fi favorijax. Votazzjoni maluqa. Dina Din għaddiet ukoll. Έκθεση Φερνάντες, κατευθυντήριες γραμμές. Tajjeb, ma lissa nerġgħu mur lura ħalli nibdew bil-votazzjoni fuq ir-rapport tas-Sur Fernandez dwar prioritajiet tal-baġġet tas-sena 2012. Isna t-natu l-impressjoni li dan il-votazzjoni ħassir jisa ċirku, eh, ħat xi ħaġa vera ridikola kieġobkom. Emenda numru 3 dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda numru 6 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 13 maqsum żewġ partijiet l-ewwel parti. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda numru 2 favur kontra astenzjonijiet. Aħjar narawa di permess ta' votazzjoni nominali, kieġob kun votazzjoni miftuħa. Pera xoforijax. Votazzjoni samaluqa. Maddiċ. Issa naddu għall-emenda numru 4, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, maddeċ. Issa naddu għal-vot fuq il-paragrafu 31, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Pera xoforijax. Votazzjoni maluqa, għaddiet. Emenda numru 5. Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma ditx. Emenda numru 7. Maqsumu f'żewġ partijiet, l-ewwel parti. Lanzi, skużawni, din issa kienet irtirata minħabba l-votazzjoni ta' qabel. li elġaj tagħmel żball m'hemm l-ebda votazzjoni maqsuma iżda votazzjoni siħa minn favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Tidu t-ċekjaw mela le votazzjoni mela l-miftuħa kieġo. Pera xoforijas. Votazzjoni maluqa maddiċ. Naddu issa l-emenda numru wieħed. Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet. Aħjar nċekja permezz ta' votazzjoni elettronika jkieġobkom. Votazzjoni s-samaluqa għaddit. Issa naddu għal vota ħari dwar dan ir-rapport, votazzjoni elettronika kieġobkom, votazzjoni miftuħa. Din għaddit proset l-Sur Fernandez. Issa jmiss il-vot dwar il-mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea u Reġjun tal-Atlantiku. Emenda numru 2 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma ditx. Emenda numru 3 favur, kontra, astenzjonijiet ma ditx. Paragrafu 5, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni malu għadin għaddit paragrafu 8 sa votazzjoni elettronika kieġobkom. Votazzjoni malu għaddit. Issa emenda numru 1 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet. Aħjar naraw għaddi permezz votazzjoni nominali kieġobkom votaw. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu s-salvota ħari fuq dan il-rapport votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni s-samaluqa. U din għaddit ukoll. Proset. Tajjeb, mela issa ħaniqfu ħalli nisimgħu lill-President tal-Ungerija u mbagħad inkomplu dejjem bil-vot wara d-diskors tal-President tal-Ungerija.